So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte, bitte dort die Plätze einzunehmen. Jekk ġabkom għandu poskom, l-għodba tajba kullħat. Jekk ġabkom nestu il kajsa votazzjoni ta'kom, għax nibdew immedjatament bil-votazzjoni. Ma stajniex il-biraħ bira nikkonkludu il-votazzjonijiet kollha. U għal daqstant nibdew punt fuq l-agenda numru 12 reġistrazzjoni ta' karjers ta' materjal radioattiv. Nibdew votazzjoni fuq 15-14-18 favor kontra astenzjonijiet adottati. 26 favor kontra astenzjonijiet taddi. 27 favor kontra astenzjonijiet taddi. Nivverifika 27. Il-vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Għaddit. 28 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 29 favur. Kontra astenzjoniet taddi. 30 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 30 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 32 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 33 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 34 34 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Nivvota fuq 34. Għam għalab, xlimt? Vota kullħat? Vota s-sinna maluqa. Disa favur, 16 kontra, ma taddix. 35 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 36 favur u 40 favur kontra astensjonijiet taddi 37 favur kontra astensjonijiet taddi 38 favur kontra astensjonijiet ma taddix 39 favur kontra astensjonijiet ma taddix 42 favur kontra astensjonijiet ma taddix 43 favur kontra astensjonijiet taddi Kompromiss wieħed favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 44 favur. Kontra, astenzjonijiet. Mux ċar, niverifikaw emmen 44 vot elettroniku. Nivota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 45 favur kontra astensjoniet tati. 47 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Iva smajtek sur Florence. Nivverifikaw 47 vota elettroniku vot miftuħ. Vota kulħadd? Suni magħluqa. Taddi. 33. Vot favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 41 b'mendorali favur, kontra, astenzjoniet, ma taddix. 41. Vot maqsum. Paragrafu 1. Favur, kontra, astenzjoniet, taddi. Tieni parti mus nvotaw fuqa. Għalix li taw tletta ġota tati favur kontra stanzjoniet. Faddi, 48 favur kontra stanzjoniet. Taddi, 49 emenda orali u kol favur kontra astenzjoniet taddi. Blemen dorali. Emenda 5 favur kontra Assenzjoniet? mux ċar nivvotaw fuq emenda 5 vot miftuħ Nevvota kulħadd Fondazzjoni maluqa? ċara bizzejiet adottata 50 favur kontra Assenzjoniet ma Eto 50 favur kontra astensjoniet ma taddix 53 favur kontra Attenzjoni ma taddix 54 favur kontra astenzjoniet taddi kompromess nejn favur kontra astenzjoniet taddi seba favur kontra astenzjoniet taddi emendat minja favur kontra astenzjoniet taddi. Tisa favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 60 favur kontra astenzjoniet taddi. 60 favur kontra astenzjoniet taddi. 60 favur kontra astenzjoniet Niverifikaw vot elettroniku fuq 62. Ivvota kulħadd? Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda daċra favur. Kontra. Attenzjoniet, taddi. Emenda 63 favur. Kontra. Attenzjoniet, taddi. 64 favur. Kontra. Attenzjoniet, ma taddix. 65, 66, 67, favur, kontra, astenzjoniet ta' jaddu. 11 favur, kontra, astenzjoniet taddi. 12 favur, kontra, astenzjoniet taddi. 70 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 70 favur kontra, astenzjoniet taddi. Nej favur, kontra, astenzjoniet taddi. 73 favur, kontra, astenzjoniet taddi. 20 favur, kontra, astenzjoniet. Vot elettroniku fuq emend 20. Il-vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi. 20. Favur? kontra astenzjonijiet taddi 22 favur kontra astenzjonijiet taddi emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet taddi 23 no vote 24 favur kontra astenzjonijiet ma taddix Niverifikaw emmen darba 20 vot miftuħ. Naħseb li jem l-istess maġġoranza. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Moċċar. Check und 24 ist an. Din kienet verifika fuq 24, 24 għaddit. 25 taqa, nivvotaw għal daqstant fuq emenda 19 b'emenda orali. Favur. Kontra. Assenzjoniet taddi. 19, mus nivvotaw fuq dan. Daqstant vot elettroniku ħari. Votazzjoni miftuħa. Nivvota kulħadd. Votazzjoni maluqa. Proset. Il-rapporter 35 favur 3 kontra. Bek ġejna f'tmim dik il-votazzjoni. U dan ifisser li nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Illi se seħdilna ħafna ħin għaliex għandna ħafna emendi nitrattaw. Ikkoġobkom ibqgħu fil-kamra.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 settina prezentazzjoni mbagħad inkomplu Linda Kroġbok, Linda McKevin. Grazzi President. Nasab li ej l-affarijiet kalmi biżejjed u nista' nitkellem. L-ewwel L-aħbar il-ħażina għanna aktar minn 1300 emenda mill komitat tana biss fuq id-direttiva dwar it-tabak. Aħbar tajba però ħafna minnhom hum l-istess emendi. Għal daqstant, ħafna minnhom huma dwar delegati, mux se nitkellem wis dwar atti delegati llum għaliex nemmen il jem bżonn nħarsu b'attenzjoni li proposta tal-Kummissjoni. U f'ċertu każijiet naħseb li l-kollegi għandhom raġur ma jgħidu li xi ħaġa trid eh, terġa' tiġi lura għandna għal proċess ta' kodeċiżjoni. Hemm ħafna mendi fuq atti delegati u nes noqgħod attenta lejn l-atti delegati sabiex niżgura il-prerogativa ta' parlament ma nafx hekk joġobkom tistgħu xi kemm xejn kwit fil-kamra tajt il-Sinra McGavin. Jekk tiddu titkellmu tkellmu barra jekk iġobkom jgħid il-President, għatu l-rapporter l-opportunità li titkellem dwar ir-rapport tagħha sabiex nittrattaw l-emendi b'mod kalm kemm jista' jkun. Din hija leġislazzjoni importanti ħafna u uh, ħatu ħafna ħin. Għanna ħafna emendi tajt is sinjor McKevin. L-emendi mhux kollha mixin fl-istess direzzjoni fuq ħafna mill kwistjonijiet prinċipali, imma naħseb illi hemm uh, punti komuni għal ħafna mill-emendi. F'termin ġenerali hemm ftit kollegi mhux ħafna illi qed jippruvaw neħħu l-proposta tal-Kommissjoni permezz ta' emendi, imma mhux maġġoranza tal-kollegi, il-maġġoranza tal-kollegi jaċċettaw il-punti prinċipali li tressaq il-Kommissjoni u fej qed tajt li għandna naġixxu. Rridu niftakru għalfejn qed naġixxu b'dan mod nfakkar lil kollegi li rridu jneħu eh, kollox li kull stat membru ifferma iffirma l-Konvenzjoni fuq kontrol tat tabak kull stat membru u din il-konvenzjoni għafas titlob l-istati membri sabiex jihdu azzjoni kontra t-tabak. U kifat fil-laqa preċedenti, forsi nasbu li qed immexxu l-proċess bħall unjoni Ewropea fuq regolamentazzjoni ma fuq tabak dan mhux il-każ. Il-Brażil għandhom 50% ta' nistej pejpu, aħna għandna 28, fl-Unjoni Ewropea l-Istati Unita għandha 18.5% il-Kanada għandha 17.5% ġifieri eh, maħniex fuq qoddimnet għal dak xaqsam numru ta' nisli pejpu, għatanna ħafna x'namlu, iva l-ċifri qed jonqsu, imma iċ-ċifri mhux qed jonqsu bl-istess pass bħal fl-Istati Uniti, il-Brażil, il-Kanada u eh, pajjiżi ta' Amerika Latina li tieħdu passi konsiderevoli sabiex jiġġieldu l-konsum tat-tabak. Għanna xejriet li ħasbuna f'ċertu pajjiżi fejn ix-xejriet kienu juru li ċifri qed jonqsu, però issa qed iżidu fost iż żazax u din il-liġi titratta dan illi nagħmlu tabak kan rajinti għaz-żazax, n waqfu eh, ġenerazzjoni ġdida tinsepejpu milli jagħmlu dan u 99% ta' nisipejpu ħafna żgur jisibha diffiċli li jifqu jpejpu. U pero żgur li ħafna minnhom da meridux li tfal tagħhom ipejpu din ir-responsabilità li għandna hawnhekk il-għamlu xaħġa f'dal-parlament sabiex nwaqfu din eh, ix-xejra ta' zida ta' konsum ta' tabak fost iż-żaza. Hemm ħafna emendi ħan foka fuq loqsma fejn għandna l-aktar emendi u fejn kollegi jridu jkommentaw. Xaqt nisma' kollegi li resqu emendi sabiex jispjegaw l-emendi tagħhom aħjar. Għaliex ħodt minnhom m'għandhom spjegazzjoni magħhom. L-ingredienti, l-ingredienti kopru xiamel sigaret, x'tista' tpoġġi sigaret Sissa l-affarijiet ma kinux ċari fuq xi tpoġġi f'sigaret. Is-Sur Florence għamel ħafna xogħol fuq diversi snin fuq xi mur f'sigaret. Issa qed nippruvaw u pressjoni sabiex il-pubbliku jkun jaf x'fih sigaret. Għanna emenda minn kollegi li jridu jtejbu sistema ta' rapportar mill-Stati Membri Kummissjoni qed tipproponi bażikament il-gvernijiet jiġbru data minn kumpaniji, il-Komissjoni tiġbor din id-dejta tanalizza u tiddeċiedi hemm bżonn azzjoni ulterjuri jew le. Imma ħut mill-kollegi resqu proposta għal lista pożittiva ta' ingredienti, sistema fejn tpoġġi fi segret biz dak li hemm fil-lista pożittiva. Din taħdem fuq smoħrajn u il-Komissjoni tikkommentar fejn ma poġġewx dan fil leġizlazzjoni tagħhom forsi Il-kollegi li proponu dan anka eh, jitlu faktar dettal fuq dil proposta. Unbatem kwistjoni kontroversjali li se jkonna li diskutu fuq it-tomit u l-ingredienti. Mħafna kwistjoni dwar tomit, mħadda dwar l-ingredienti l komissjoni ma twaqqafx il-sugar bean li tizdit ma' tabak, il- għaliex qed nitkellmu fuq eh, tabak li jidru nkabar fl-Unjoni Ewropea, ċi kollegi jixtiequ jipprojbixxu iż-żieda ta' zokkor jew xaġa li ttejjeb it-toma ta' sigaret. Jiena nixtieq li nżommu mal-proposta tal-Kummissjoni hawnhekk għaliex naħseb illi nifhem il-punt fuq it-toma ta' sigaret u għanna iktar nifokaw fuq l-użu iktar mill-kontenut għanna ħafna mendi fuq dan l-istan diskuti mal-kollegi kussjoni ta' sugar ta' zokkor fuq il-tomit uħut eh, jaqblu mal-proibizjoni ta' tomit tal-frawli ta' ċokolata illi huma eh, suq zaħir pal-issa ma nixtieqx naraw da suq ikber imma hemm kollegi daħlu emendi fuq il-menta li għallu għandu kun hemm eżenzjoni għal-menta. Nfakkar l kollegi illi għanna niprojbixu wkoll il-menta pala toma miżjuda għaliex il-Kumitat Xjentifiku tagħna għamel ħareġ dokument ta' mit paġna fl-2010 li wera li il-menta taġixxi bħala anestezija, iż-żejt irritazzjoni permetti li l-mini pejjeb illi jieħu nifsijiet aktar eh, qawwija. L-Istati Uniti wkoll awtoritajiet fl-Istati Uniti qalu illi il-menta twassal għal tipju iktar regolari u kumpaniji ta' tabak kienu jafu ta' ħafna il-menta tappella l-minipej eh, l-żazax għaliex huwa aktar faċli tpej sigaret tal-menta. Rajt uħut mill-emendi uħut spiegaw illi ħafna minn dawn it-tip ta' sigaretti jisiru fl-Unjon Ewropea qed jiżdiedu fuq is-suq għaliex qed jiġbdu ktar żgħażagħ. U għal daqstant għandna nirriflettu fuq dan, irridu ktar żgħażagħ pejpu minħabba sigaretti b'tomatamenta għaliex dan u li qed jiġri. Il-Belġu l-Ġermanja ġa ehm, projbixxew il capsules tal-menta, l-Brażil projbixxejt kull toma miżju dan klu tal-menta u l-Istati Uniti rid il ġenerali imma l lobbying mill-industrija u fil-kongress ifisser li kien hemm eżenzjoni għal minta u pajjiżi oħrajn li jagħmlu tomit oħrajn issa qegħdin jisfidaw il-Probizzjoni Ġenerali tal-Stati Uniti qed jgħidu intom il-minta ma istuwiex u din huwa diskriminatorju din li kienet l-Indonezja li tagħmel f'tomit oħrajn. Jiġifieri jekk naqdu din it-triq fejn eżentaw il-menta nkunu qed niftħu l-bibin għal uh, dawk li jmorru kontra l-probizzjoni ġenerali. Nridu nkunu konsistenti fuq it-tomit. Kolla. Hemm kwistjoni ġenerali li titratta l-isnus. Irridu deċiżjoni fuq l-isnus. Jidher dawn huwa permess l-Iżvezja u jidher l-Finlandja. Kwistjoni iktar Svediża L-Svezja għandha esenzjoni mill-trattat u tista' tbih l-snus. Uħu qed jgħidu neħħu l-proibizzjoni fuq l-snus, ma naqbilx magħha din xejn. Oħrajn qed jgħidu jekk snus hija kwistjoni Svediża, snus għandu jiġi regolat biss l-Svezja. U għandna xi emendi fuq dan u għandna niddiskutu l-kwistjoni kollha li titratta l-snus. Umbat li pakket jaru li t-tikket jara, ħafna mendi għonek. Xi kollegi jħossu li l-Kommissjoni edha teżaġġera tkun preskrittiva wis fuq il-pakketti, id-daqs tal-pakketti, id-daqs tal-avviż ta' twissija fejn għandu jidher dal-avviż. U jiena nissimpatizza ma' ċertu elementi li res u kollegi, dawk li qed jgħidu pereżempju illi jidher li kollegi mill-Portugal tkellmu fuq pakketti illi huwa huma iżgħar mill-pakketti tas-soltu m'għandniex noqogħdu nfetqu fuq l-avviżi ta' twissija jkunu xi żarjew le nista' niċċetta dawn l-emendi. Emendi simili anke dwar u ħafna kollegi tkellmu dwar il-tabak li jimbiħ fil-pakketti u set jgħidu li għandu jinbih biss f'pouch u ħadd ma ħareġ bl-argument b'saħħtu għalfejn mhux fil-kaxxi ma' pakketti oħrajn. Manna naħsbu fid-dettal qabel ma naqsu id-daqs tal-twissija fuq il-pakket u l-ritratti. Għaliex għanna lobby qawwi kontra d-daqs tal-ritratti għaliex l-industrija taf illi dawn ir-ritratti huma effettivi. Hemm 10 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea disa jew 10 illi jużaw ir-ritratti fuq il-pakketti tas-sigaretti. 36 pajjiż madwar id-dinja jużaw ir-ritratti fuq il-pakketti, mhix xi ħaġa ġrida din. Uħud provaw inneħħu din l-idea ta' ritratti u jien naħseb li nkun ħaġa żbaljata. U żgur il-Kunsill mhux jaċċetta dan għaliex dini xi ħaġa li tintuża f'ħafna stati membri u oħrajn qed jippjanaw li jagħmluha wkoll. Ejja wkoll kwistjoni ta' daqs imma. Il-pakketti mhumiex qegħdin hawn miegħi illum, però f'ċertu pakketti żgħar ir-ritratti kważi qastarhom tantu mażar, la tista' tajt xem fihom. Nasab il-provi kollha u rajt xi il kollegi li għadu m'hemmx provi li ritratti qed jaħdmu. Jiena naħseb il-kontrarju, hemm evidenza li tuli li ritratti jaħdmu. U għal daqstant, ħafna mill-gvernijiet tagħna poġġew ir-ritratti fuq l-pakketti oħrajn qed jaħsbu sabiex jagħmlu dan u qed jistennew din liġi sabiex jagħmlu dan appuntu għandna nżommu mal-ritratti eh, u anka id-daqs tal-twissit fuq il-pakketti. Rridu naraw minn qed jillobija sabiex jitnaqqas id-daqs tal-avviżi ta' twissija. Għalfejn għanna dan il-lobbying jekk mhux qed ikun effettiv dan għandna nistaqsu. Fuq il-pakket jara emendi illi irridu jneħħu kollox u emendi li jmorru l lin mill-proposta tal-Kommissjoni għandi emenda sabiex nintroduċu pakket ehm, pal tal-Australja, fuq pakket ta' sigaretti tal-fejn eh, tixri tabakku l-karta, unkoll il-Komissjoni tamel differenzjar bej eh, sigaretti lesti, sigaretti li tirraw li jominti, u li l-tikketti jgħidu l-istess ħaġa, ma jkunx hemm differenza bej sigarri u tipi oħra ta' sigaretti. Ridu niddiskutu dil kwistjoni wkoll għal dastant. Nridu nindiskutu wkoll eh, li pakketjar eh, komuni sigaretti u anka eh, sigaretti tamilom insemma għaw minn qed li għandna jkollna l-istess regoli għal kull tip ta' pakketjar. Traċċabilità aspetti ta' sigurtà ħafna jgħidu li dini ħaġa importanti, jina naqbel, ma naċċettax però illi avvizi akbar iż-żejt li falsifikar kif qalu ċertu emendi mresqa minn ċertu kollegi. Naħseb il-traċabilità importanti l komissjoni ħat toħroġ b'inizjattiva din il-ġimgħa smajt, forsi l-Kommissjoni tista' tgħidilna aktar dwar dan. Għandna sezzjoni ġdida hawnhekk sabiex insaħħu il-traċabilità u namlu il-kustudani ta' sugur ta' iktar riġida il-beħ transkonfinali, għaw konsens bazikament illi għati jgħidu le, daw mandom xissi, dan mandu xissi li tibta beħ. Ġifiri beħ fuq l-internet, per eżempju, l-Komissjoni, l-evaluazzjoni ta' tal l-Komissjoni għalet li ftit hemm evidenza ta' beħ legali transkonfinali ta' sigaretti. Għal daqsantem hemm konsens illi dan it-tibta beħ jiġi projbit. Xi kollegi ridu jipprojbixxu kull beħ ta' fuq l-internet ta' tabak, anka fiħdan l-istati membri. Komissjoni forsi jitkellmu dwar dan uħu qed jgħidu li dan mhux legali, però l-Kummissjoni forsi titkellem proder tal. Prodotti ġodda ta' tabak jiena nissuġġerix li dawn jiġu awtorizzati fuq is-suq. Stati membri għandhom jagħtu awtorizzar li da tip ta' prodotti l-Kummissjoni qed tajt li din għandha tkun possibilità biss, għandu jkun hemm sistema ta' notifikar. Hemm suġġerimenti minn kollegi li qed jgħidu li għandna nbidlu l-intestatura għal prodotti ta' tabak li ma jagħmlux tant ħsara. U forsi l-Komissjoni tikkommenta dwar dan ukoll. U forsi anke kamil istaqda l-emendi jispjeganna għaliex ħafna drabi ressaqna l-emendi minn ma tajna spjegazzjoni għalfejn. e-cigarettes, il-prodotti sostituti għan nikotina, kena workshop fuq dil-kwistjoni u l-emendi ikopru koll opinjoni possibbli fuq kwistjoni ta' prodotti li inkludu nikotina u ħuti għajdu li ma' nix neregolaw prodotti li inkludu nikotina, ftit kollegi li dan, oħrajn jissuġġerixxu illi dak li se kun ħsara tal- sara saħħa għandhom ikunu suġġett l-liġi ġenerali, kwistjoni ta' prodotti medicinali u koll għandhom jiġu regolati b'mod differenti, limitu ta' età, max limitu ta' ta' kif tista' taħdem, sakemm ma jkunx proċedura ta' awtorizzar, max il-Kommissjoni tixtaħseb dwar dan l-emendi. Imma ħafna kollegi illi jridu prodotti jinkludu l-kontenina da jinkludi il-patches, eh, il-gam eh, li jaqaw taħt l-istess kategorija. U mux ikun hemm kategoriji differenti. proposta waħda għal prodotti li ġu trattati bħala prodotti omipatiċi, prodotti li jkludu nikotina. Autorizzar illi jkun eh, kemm xejn aktar imħaffef forsi l kummissjoni ta' din nistaħseb dwar dan imbagħad hemm emenda minn naħa tiegħi u Sur Florence li tissuġġerixxi triq tan-nofs biex ngħidu hekk. Illi għandhom ikun hemm proċess ta' awtorizzar għall cigarettes bażikament imma damu mhix mediċina li problema b'dirtif ta' medicini telimita il-disponibilità ta' medicina. Il-Kommissjoni ta' zgur se tajdin fidej l-Stati membri, ċertu Stati membri jgħidu li jautorizzaw prodotti fi spizzeriji oħrajn jautorizzaw jimbjaw dal prodotti kollimkien, pero zgur nistaw nsibu soluzzjoni fuq il-kwissjoni tal-e-cigarettes. Iżda nafem il-differenti, min jgħid iva, medicini u emmin jgħid illi mhux tajjeb li naqbdu din ir-rotta tal-mediċini. Il-Kunsill iva ser jaqbad din ir-rotta illi il-prodotti ta' nikotina kollha għandhom jiġu e, trattati u jaqgħu taħt e, mediċini. Dawn huma s-suġġetti ewlenin, hemm setturi oħra, hemm endizar, xi kollegi jestendu l-leġislazzjoni sabiex e, tkopri il-punti ta' be, jiena fil-pajis tiegħi ma stax tara il-sigaretti eh, be fi supermarkets u mis-sena diħla laqas il-ħwinet iż-żar ma jistgħu jagħmlu dan. Eh, naraw illi jiena ejli ma nara dawn is-sigaretti ġugarelli f'pajjiżi li ma narhom imma hemm min eh, urini ċertu sigaretti, ċertu ħelu forma ta' sigaretti. Ma dan madux permess issa. U xi kollegi qegħdin jippruvaw idaħlu wkoll daw l-affarijiet. Em bosta kwistjonijiet oħra illi nixtiequ nqajmu u forsi l-kollegi jixtiequ jqajmu u bekk jansab għana li nisma' il femit tagħkom. Grazzi, grazzi Linda. Grazzi Linda McKevin għall-introduzzjoni tiegħek ejjew naddu l-kelma li shadows l-Onorevoli Florence, l-Onorevoli Schroeter u l-Onorevoli Rossi. Karl Heinz, grazzi Linda McEvin għal kooperazzjoni li inti rejt f'dawn l-aħħar xhur. Jekk naqraw l-emendi hemm xi 1300 Din mi xi ħaġa li na kont involut fiha il-ġimgħa l-oħra, iżda jekk nagħtu titwila lejn dawn l-emendi tindunaw illi uħut minnom huma pjuttost twal u jekk vera rridu nsibu kompromess mi xi ħaġa daqshekk faċli. U bekk aħna ser ikun njihdu deċiżjonijiet jibsa għaliex aħna il-kumitat aħna l-Komitat tal-Konsumaturi għaliex ħafna affarijiet jisom qed jiġu meqjuża minn perspettiva ekonomika. Għalissa aħna kumitat mirat għal konsumaturi u bekk irridu inqisu l-aspetti marbuta mal-konsumaturi. Jiena naqbel illi ma rridux nippruvaw niksbu. Wis jiena xi drabi nibqa' sorpriż bil-flessibilità tal-bib liberali tiegħi. Ishom iridu jipprojbixxu it tipji fl-Ewropa uħut minnhom. U jiena nagħmirhom daw il-kollegi, hemm kollegi oħra li li ma jridu jagħmlu xejn. Il-koll nitkellmu bil-Ġermaniż aħna imma mhux il-koll għandna passaport Ġermaniż dwar din il-kwistjoni. Il-kollega li titkellem fuq palissa jinsab fuq il-telefon u forsi nistennew illi jispiċċa Il-telefonata tijaw? Jina, jisni nider pala dak li l-iktar eh, noħlom u kol wara li rajt xie emendi tal-kollegi anke u jisu għet joħlom. Ma din kustoni serja, irridu nieħdu l-ħintana. Il-kollega se jitkellem wara, President. Il-President dan l-intervent kien tassew provokazzjoni. Xieġifiri tgħid li l-industrija li tinsab wara l-emendi tijaj. Dinti tipprova tgħid. provatejt Jekkem xi fatti li taf bijom, ejdinna x'inhuma jien nixtieq l-intervent tal-President għaliex ma jistawx eh, il-kollegi tkelmu hekk. ġew diskritti erba darbiet mill-erba deputati differenti u l-kol bistess test jekk turini li l-affarijiet saru hekk għal xejn b'xejn tajjeb wis imma hemm erba awturi li kidbu l-istess test. Insomma. Tkellimna dwar persuni li joħolmu, ejjew nkomplu għaddejjin biex xogħol tagħna. Hemm xi affarijiet li mhux qed insegwihom sew, mhux qed nifhimhom sew l-aħħar punt ta' Sinjura McEvin. Il-fatt illi irridu imbiħu minn taħt it-tabak fil-ġejjeni jidilli li e, huwa wis jew nistgħu nbiħu jew inkella mm, ma nistgħux nbiħu ħisnus fl-Iżvezja jekk irridu niftħu l-kaxxa ta' Pandora mill-ġdid. nagħmlu ħsara lil nfusna xejn iktar. Fil-bidu kien hemm talba partikolari eh, minnaħa tal-Iżvezja meta ġiet biex tidħol fl-Unjoni Ewropea imma jekk eh, ħanistendu għall oħrajn ukoll le. Aħjar le. Issa, isnusja kwistjoni ta' l-Izvezja u ek għanda tibqa miex l-Unjoni Ewropea illi toħlo ir-regoli fl-Iżvezja. Minna l-oħra, bosta kollegi, din naraw illi rridu ċek miftuħ biex nejdu l-għek għalina għalija għawis dwar il-ritratti il nistaw niddiskutu il-punt. Il il Iżda dwar il-pakket nixtieq nara xandu xi tgħid il-Kummissjoni. Jekk hux ser ikonna pakket bla stampa. Jiena kontra il-pakket islim u pakketti oħra. ċifri ma jurux dan. Erba, ħames nilu ma kienx hemm dawn is-sigaretti irqa, imissa il-beħ tagħhom żdied u hemm xi raġuni żgur. Wara dan, u bekk jiena nikkritika dan il-punt huwa suġġett suġġett imqanqal importanti għalija huwa il-kwistjoni ta' l-additives Sa minn xiren ta' snin jidlu l-industrija ta' tabak. Ila ta' dina bizmin, ħames snin ilu. Rajna illi kellhom jippreżentaw xi rapporti mhux għal sustanzi individwali imma għal sebajn kimika differenti li hemm preżenti fis-sigaretti. Jena nixtieq iva lista pożittiv imbagħad jiddeċidu l-esperti jekk it-sokkor jew il-mentol irid ikun preżenti fil-lista. Jien ma nistax nieħu deċiżjoni, jiena sorpriż li ħafna kollegi jaħsbu li jistgħu jiddeċidu huma. Jiena m'iniex kapaċi niddeċidi, ma nistax niddeċidi u nħalli dan il-punt fidejn l-esperti. Is-sigaretti u jista' jkun ukoll li it-sokkor jiġi meqjus bħala xi ħaġa tossika, imma l-esperti jiddeċidu dan jekk hemm bżonn ta' sokkor u tal-mentol fil-tabak, jiena mhux ser inżid il-parti tal-mentol. Imma nibda nikwieta li jista' jkun hemm xi tip ġdid ta' tabak, tajjeb li qed ikabbar it-tabak, imma mhux tabak ħażin illi mbagħad lanqas wieħed jista' jpejpu fl-Ewropa. Biex dan jiġi esportat lej eh, pajjiżi oħra. U forsi pajjiżi oħra li għandhom aktar xemx, aħna nimportaw aktar minn dawn il-pajjiżi. U mbagħad inħaltu affarijiet oħra. U tajjeb illi sigaret, ikollu toma ta' sigaret, u anka sigarru tajjeb dwar il-beħ minn taħt, Definiert billa. Snus, il-ritratti fuq il-pakket, fl axar ser niddiskutu din kwistjoni. Forsi nistaw nsibu, nistaw nħolqu xi leġislazzjoni imma mhux ser ikolna maġġoranza, jiena wkoll għandi punt ta' mistoqsija jiena kont proponejt kompromess. Ent falang werden 75% Tür und Tor. Ta' 50% 75% jista' jkun li ftaħ l-affarijiet mill-ġdid jiena provajt insib triq ta' nofs. Iżda jiena ser ikolli nara bir-reqqa emendi Rridu nqablu l-affarijiet mill-perspettiva industrijali wkoll u jinsa nipprova nagħmel dawn l-aktar fis possibbli. Grazzi, grazzi tassew. Kenna rapport dettaljat, tkellimna dwar il-possibilità illi naraw l-emendi eh, blannessi forsi dan nistaw niddiskutuh f'punt ieħor f'data oħra Frederick Ries bħala xedo liberali grazzi President jina qed nara illi l-kampanja għall elezzjonijiet Ewropej diġà bdiet għall-inqas fil-Ġermanja. Dwar is-suġġett li qegħdin indirizzaw illum l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lir rapporter Għanta biċċa xogħol enormi għamlet ħafna xogħol ħafna kumitati ntalbu jresqu l-opinjoni tagħhom u jrridu nsibu ħafna kompromessi il-ħidma li diġa saret kienet ħidma enormi u għanna ħafna aktar xogħol x'namlu qegħdin naraw illi hemm femiet differenti fost il-gruppi politiċi u fost il-komitati differenti. U bekk mhux ser ikun faċli il insibu ftejjim m'għandniex traduzzjoni għall-emendi kollha li ġew imresqa, irridu wkoll l-opinjonijiet legali u koll irridu nisimgħu x'għandha xi tgħid l-industrija. Mbagħad hemm min irid il proposta tal-kumitat tkun aktar flessibbli fir-rigward tas-sigaretti irqaq, il-mentol, il-pakketjar, l-avviżi ta' twissija, iżda jiena naħseb illi aħna bħala kumitat irridu nippreservaw, irridu nipproċedu. E kif diġa minna f'din f'din il-proposta, e ksibna ħafna progress, irridu nżommu dan il-progress u rridu niddefendu il-proibizjonijiet fuq l-additivi artikolu 6 paragrafu 1 u 2, it-tomit tal-vanilla u il-frott. Jena, qed nitkellem fisem il-liberali. U Jiena nista nikkonfermalkom li huwa diffiċli nitkellem bleħen wieħed hawnhekk. Dwar il-mentor l-Onorevoli McKevin spjegat sew għaliex għandna nżommu din il-projbizzjoni. Imbagħad ovvjament aħna irridu naħdmu fuq is-sustanzi li huma l-aktar karċinoġeniċi għanna emenda tal-onevri l-lepaġ, emenda sitta, għanna lista tal-aktar prodotti perikolużi u għanna bżon ta' annessi illi fihom ikun hemm imniżla dawn is-sustanzi u nillimitawhom gradwalment. Iżda l-lista bħal din ma tkunx inkompatibbli ma' lista pożittiva li diġà semmita hawnhekk u jider il-rapporterija favorija din u hemm emendi f'din id-direzzjoni li ġew infasla minn ħafna kollegi. Dan sar ikun f'konformità wkoll ma' leġislazzjoni riċ illi qed tiġi proposta u ma' dak illi eh, u dwar dak li għal-Sur Florence hawnhekk jidher illi mixin fid-direzzjoni tajba, hemm xi affarijiet li ser nappoġġawhom, jiġifieri pożizzjoni ħarxa li ġiet id-defiża mis-Sinjura Vilmot u eh, kollegi oħrajn, kunu konsistenti fl-approċċ tagħna. Għaliex tkun ċaġa ġenwa illi nibdlu il-prodotti ta' tabak fi prodotti li għandhom zero riskju, li mhumiex tossiċi, li ma jagħmlux ħsara, forsi nixtiequ li jekk isir, ma mhix ħaġa fattibbli. Imbagħad għandna emenda erba erba' li ġiet infasla minn kollega li qed tipprojbixxi il-prodotti tat-tabak totalment. Il-prodotti tat-tabak mhumiex xi lollipops jiddispjaċini mhix ħaġa li nistgħu naqbdu u e, nipprojbixxuhom totalment. Hemm ġi affarijiet illi aħna maħniex se nappoġġawhom. Imbagħad hemm 250 illi ġiet imresqa mir-rapporteru mill-PPE aħna mister nappoġġaw din sakemm ma jkunx hemm xi ħafna bidliet u din titratta is-sigaretti elettroniċi għandna bżonn ta' dibattitu dwar dan il-punt. Għalina huwa possibbli illi nappoġġaw emenda illi tagħmel is-sigaretti elettroniċi anqas aċċessibbli meta mqabbla ma' tabak. U din l-emenda hekk qed tipprova tikseb. Tabak joqtol persuna li tpejjeb minn kull tnejn u sigaretti elettroniċi jikkontribwixxu sabiex naqsu ir-riskju huma nqas aċċessibbli huwa diffiċli wieħed jiksibhom. Eh, forsi jkunu disponibbli fl-ispiżeriji fil-ġejjin eh, din, din tkun problema għalija. Għanna ħafna utenti fl-Ewropa ta' dawn is-sigaretti jiena ma nistax naqbel imma. Rapporter semmit id-deċiżjonijiet li tieħdu fil-Kunsill u dwar il-prodotti medicinali aħna ma nistawx ninkluduhom taħt il-prodotti medicinali. Għaliex it-tabak joqtol wieħed minn kull żewġ persuni li jpejpu ma disponibbli kull imkien kull fejn tħares imma sigaretti elettroniċi mhumiex disponibbli. Bekk din ma toċċalina mhix tajba lina. Dwar il-proposta li għamlet il-Kommissjoni dwar il-proibizzjoni tal-beħ minn distanza fuq l-internet mod partikolari u l-proibizzjoni ta' dan il-beħ minn distanza xi ħaġa li semmita rapporter iva nistgħu naqblu magħha u kol ma' proibizjoni tal-kampjuni blaħlas u il-marketing immirat lejn iż-żazax u aħna favur li nżommu sejtu tusko fi rigward tal-proibizjoni tal-mentol u isnus għandna din l-eċċezzjoni li teżisti fil-Finlandja u fl-Iżvezja aħna għandna nħalluhom iżommu it-tomiet li jixtiequ ma jina qatt pejjibt jina jiena qatt ma użajt isnus. Iżda ma naħsibx illi tista' tpoġġi snus fħalqek mingħajr xi tip ta' toma l-inqas dik l-impressjoni tiegħi. Aħna naħsbu wkoll illi t-tabak għandu jiġi estis għax-xixa, għandna wkoll bżonn ta' tikketjar tal-tomiet għaliex iva dan hu dak li qed jattira li żgħażagħ lejn it-tabak bħalissa. Iż-żaza huma grupp ta' mira illi għanna nipproteġuhom u bekk irridu ninkludu x xixa wkoll. Jiena nixtieq nikkonkludi meċ dak kollu li xtaqt ngħid, imma huwa impossibbli li nagħmel dan. Dwar il pakket jara ħna naqblu mal-kummissjoni 75% għandha tiġi stabilita iżda ħna ma nix pożizzjoni daqshekk fissawnek. hawnhekk. Nistgħu forsi nkunu xi ftit flessibbli. Imma Ivan nixtiequ li naqblu ma dak li qed tipproponi l-Kommissjoni fil-Belġu diġà għandna l-ċifra ta' 75% u forsi għalina hija ftit aktar faċli naċċettawha din. Jiena naħseb illi l-proposta għandha tkun ambizjuża u jiena nixtieq insemmen dak li qal Twan Menders huwa mhux hawnhekk proposta oriġinali aħna irridu nipproponu soluzzjoni. Għanna l-emenda 8 8-8-2 e, proposta minn Tom Enders ma nistawx nistabilixu il-prezzijiet imma irridu nirdupjaw il-pis tal-pakket tat-tabak biex il-pakket ikun jiswa aktar flus u jkun diffiċli wieħed e, jgħamil trasporti għaw, jieħdu minn banda l-oħra u jagħmel l-affarijiet aktar diffiċli għażażagħ. Jiena nishti li ngħidu lill ministri tas-saħħa, l-finanzi, l-affarijiet soċjali, dawk il-ministri kollha li huma voluti, nixtieq illi nkellmu għom najdulom xaħġa dwar il-prezzijiet ta' tabak. Hem varjeta sieħem differenza sieħa fil-prezzijiet ta' tabak. Hawnhekk fil-Belġu fil-Franza u aħna nesportaw. Nistaw natu għom xi ta' parir anka jekk m'għandix kompetenza dwar din il-kwistjoni. L-Onorevoli Satu Ħassi. Grazzi tassew, nirringrazzja l-rapporter illi jena nista naqbel maħħa dwar bosta kwistjonijiet kienet ċaġa sabiħa kol illi nisimu kollega mill-PPE għal Heinz Florence illi jikritika l-kollegi illi jaqbdu u jagħmlu copy-paste tal-emendi illi eh, inkidbu mill-industrija involuta. Jien għandi tliet kwistjonijiet, erba kwistjonijiet anzi li nixtieq nikkumenta dwarhom. L-ewwel net il-pakketti bla stampa. Naħseb li dan huwa ġustifikat. Aħna irridu niftakru illi it-tipjib joqtol ħafna nies 700.000 persuna fl-Ewropa mod prematur u m'għandux ikun possibbli illi n-edu fissu prodott qattil bħal dan. U dan it-qejt fissu jisir permess ta' pakketti li jidru sbieħ, għandhom logo sbieħ, il-pakkett huwa l-aħħar odda ta' komunikazzjoni għal kumpaniji sabiex jattira l-konsumaturi u bekk iva għanna nappoġġaw il-packaging bla stampa. It-tieni net, l-additivi. Linda spiegata jeb ħafna għaliex l-additivi inkluż il-mentol jew tommi toħra għandhom jiġu projbiti Jiena nixtieq infakkar lil kollegi illi l-konvenzjoni għafas ta' WHO titlob l-firmatarji sabiex jiprojbixxu jew jirrestrinġu ingredienti illi jistaw iżidu il kemm huwa appetitus il-prodott ta' tabak u li niprojbixxu il tomit ifisser li aħna nkunu qegħdin insegu wara kollox dak li hemm miktub fil-konvenzjoni qafas ta' WHO. Il-grupp tagħna ippropona lista pożittiva illi rajna li rapporter kommentat dwara u anka l-kollegi. L-idea tagħna hija illi sustanzi illi mhumiex tomiet jew ma jżidux il, il kemm huwa appetitus il-prodott dawn biss jistgħu jiġu fis sigaretti u sustanzi li ma jamlux sara. Dawn ikunu l-kriterji u ikun hemm il-proċedura ta' teħid ta' deċiżjoni u dak kollu li hu spjegat fil remenda tagħna 5-8-3. it telet punt is-sigaretti elettroniċi. Jiena naħseb illi sigaretti elettroniċi huma meħtieġa għaliex dan huwa mod kif dawk li pejpu ikunu jistaw jiġu mejjuna sabiex jaqtaw is-sigaretti. Iżda l-istudji illi aħna rajna u rewna illi bħalissa xi tħassib dwar sigaretti elettroniċi law ma fidabli u laqsu ma siguri. Jagħmel sens li aħna niklassifikawhom bħala prodotti medicinali kif eh, proponiet il-Kummissjoni. Imma ma jfissirx illi wara dan is-sigaretti elettroniċi nkunu nistgħu nixtruhom biss mill-ispiżeriji huwa fidej l-istati membri. Hija deċiżjoni tal-istati membri mhijiex deċiżjoni illi aħna nistgħu neħduha hawnhekk huma l-istati membri illi irridu jiddeċiedu jekk prodotti bħal dawn għandhom jimbijaw fi ħwienet normali jew inkella fi spiżeriji biss. Bżon ta' permess bħala prodott medicinali ma jfissirx li aħna qegħdin nillimitaw id-disponibilità tal-sigaretti elettroniċi fil-spiżeriji. Iżda għandna nkunu ġusti għall-industrija u nippermettu li jkun hemm fażi ta' tranzizzjoni. Aħna proponejna fażi ta' erba' snin. Ir-raba' punt illi normal, illi ħadd għadu ma' kummenta dwaru sissa, imma aħna fassanna emendi dwaru u jien nixtieq nqajmu hawnhekk f'din id-diskussjoni. Il-polonium fis-sigaretti dan mhuwiex addittiv b'intenzjoni imma u addittiv illi jinstab fit-tabak bħala prodott tal-uranju illi jieġi minn fertilizzanti li għandhom l-uranju dan jinħaraq, jevapora, jidħol fil-pulmun u minnu joħroġ l-alfa dan huwa l-iktar mod perikolus ta' eh, esponiment għal radioattività eh, li jitpejjeb 20 sigaret kuljum huwa l-ekwivalenti f'doza radioattiva daqs kemm kieku ikollok 200 X-ray fis-sena. Hemm modi sempliċi ta' kif nistgħu innaqsu l-kontenut tal-polonium fit-tabak u għalhekk qegħdin nipproponu limitu fuq il-polonium fis-sigaretti. Vielen Dank, Satu Hassi. Als nächstes Grazzi tassew, Satu Hassi. Issa l-onorevoli Rosbech. <laughs> Ja, ja, tajla pavajna Martin Kellanen. Grazzi, jena qed nitkellem fissem Martin Kanan li sfortunatament ma jistax ikun maħna prezent il-lum. Fismu jina nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal-rapport u għal-kooperazzjoni eccezzjonali ser nżon fil-qosor. Is-sur Kalinen għandu ftit punti li xtieq jindirizza l-ewwel punt, sigaretti elettroniċi. Aħna għadna mħasba dwar l-approċċ ta' rapporter fil-konfront ta' sigaretti elettroniċi u n-numru ta' emendi illi ġew imresqa' isemmu ħafna affarijiet, forse ma tridu nix nuqot kom, kolla mandi kollox miktupaw. Sinja ideali, ħat ma jkun dipendenti fuq il-nikotina, ħat ma jkun smat tabak, imma fil-verita miljoni ta' Ewropej, Iva, eh, u ma dipendenti fuq il-nikotina u nofsom kif qalu kollegi l-oħra ser imutu minħabba din id-dipendenza aħna naħsbu il-rapporter miex qed tinduna kemmi tattika ħażina li aħna nillimitaw l-aċċess għas-sigaretti elettroniċi. Ix-shadow jaħseb il sigaretti elettroniċi huma l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nevitaw li jkun hemm imwiet mhux neċessarji u bekk Shadow fassal emendi f'konformità mal-proposti tal-kollegi l-oħra li jgħidu li sar 2017 l-aktar tard il-Kummissjoni trid tagħmel analiżi ta' riskju, ta' benefiċċji f'termini ta' spejjeż, analiżi dwar is-saħħa f'dan is-settur ta' sigaretti elettroniċi għax eżis kollegi hemm ħafna ħajjiet involuti, miljuni ta' ħajjiet involuti u importanti li ikonna l-aħjar leġislazzjoni possibbli fis-settur ta' sigaretti elettroniċi. Imbagħad dwar l-istandardizzazzjoni tal-packaging u l-avviżi ta' twissija ta' saħħa. Dwar il-packaging aħna narfu illi lan huwa illi ntejbu is-saħħa pubblika. Iżda aħna għadna mħasba dwar l-impatt tal-leġiżlazzjoni fuq il-tqejt fissu, il-marketing, fuq il-branding, ħafna mill lemendi li ġew imresqa huma f'konformità ma' leġislazzjoni tal-Awstralja, iżda forsi jmorru lilin mill-ambitu tad-direttiva. U bekk jistaw jikkompromettu il-prinċipi ta' negozji u bekk ix-xedew qed jistaqsi għaliex il-leġiżlazzjoni bbażata fuq is-suq waħdini għaliex għandha titħalla tneħħi kull possibilità għal branding. hemm ħafna limiti marbuta mal-qasam ta' tabak u ma naħsbux li jekk noħolqu aktar limiti ser eh, noħolqu impatt fuq saħa pubblika. Irridu niżguraw illi din il-kwistjoni ma tikkompromettix il-possibilità ta' ftehim mal-ewwel qari. Jiena wkoll nixtieq ngħid xi ħaġa f'dan ir-rigward aħna jkollna stampi fuq il-pakketti ta' sigaretti iva, iżda ħafna persuni li jpejpu ipoġġu s-sigaretti tagħhom f'kontenitur li jidher sabiħ u da sekk. Il-pakket ma jibqax hemm. Imbagħad dwar is-snus u l-eċċezzjoni tal-Iskandinavja nixtieq ngħid il snus mhix kwistjoni tal-Iskandinavja biss. Il-Finlandiżi, id-Daniżi u Norveġiżi li dawn tal-aħħar mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea huma wkoll jħobbu is-snus anke jekk l-użu ta' snus dawn il-pajjiżi mhux daqshekk mifrux. aħna u xedow inħossu illi rridu nħallu ċertu marġni ta' manuvra sabiex dawn il-pajjiżi jkomplu jużaw is-snus kif diġà jagħmlu. Għaliex hemm tradizzjoni marbuta ma' snus u snus għandu jkun legali f'dawn il-pajjiżi. Pala ċajta hawnhekk jiena nittama illi fil-ġejjini aħna iħalluna illi konna il-kafejina fil-kafe li servunna unek fil u nispera li ma jipproponux illi tiġi projbita il-kafejna fil-kafe ta' kuljum tagħna. Grazzi. Mela, Aziz Anna. ċi kollega rotta tal-lilin? U pinġew il-tazzi tagħhom bil-Union Jacks u baffet oħra bħal dan. Iva Essu Rossi. Jiena nibqa' kritiku ta' dan il-proposta Komissjoni. U anki fuq il-pożizzjoni fondamentalista tal-relatriċi. Dana, ħanaslu fistat fej xaħati jgħid il-kafejn ta' ħażin u allura innaħwa minn kollum kien. F'dan il-dokument u anki fl-emendi, Dak li qed jipprova jagħmel huwa li jimmassakra lil min ipejjeb. Naturalment, ma mhux qed nirreferi għaż-żagħżugħ għax dan naturalment hemm bżonn nipproteġuhom. Imma fej ċittadin maġġorenni li mhux kapaċi e, jagħmel dak li jrid. Jekk jrid ipejjeb, ipejjeb. U aħna rridu nagħmlu dak kollu allura illi il-vizzja tiegħu, il-passjoni tiegħu, jew dak li hu jaċir jagħmel, aħna nipprovaw nattakkaw ilu ma jistax iktar epejjeb is-sigaret li jrid, il-kwalità li jrid, għax aħna irridu niddeċiedu illi eh, ma jistax ipejjeb iktar għax jagħmlu ħażin. Jiena li għadana mhix ġusta għax jiena qed ngħid illi għada pitada jista' jkun hemm xi ħadd illi illi eh, nabolixxu il-grassi, il-xaħmita xemlu ħażin, eh, il-kafe għax jagħmel ħażin, nispiċċaw f'din l-assurdità. Eh, Jena naħseb illi daw il-popazzi huma dawk illi bil-fors jirdeċu skont ir-regoli. Dan vera jbezzani jien. Jien jidirli il-soluzzjoni illi natu nagħtu l-informazzjoni tajba fl skajjel Per eżempju, fl-Italja da ma jsirx. Ma nafx fl-istati membri l-oħra jsirx, imma fl skajjel l-Italja m'hemmx korsijiet biex jispjega l tfal il-ħsara li jagħmel it-tipjib u l-ħsara u koll li tagħmel l-ikel ħażin. Naturalment, natu l-informazzjoni imma mbagħad meta bniedem iżir maġġorenni kun jista' jagħżelu skont l-informazzjoni li kollu dak li jrid jagħmel. Jiena naturalment naqbel li ma jsirx tippi postit magħluqa u li ma nagħtux fastidju l ieħor. Imma jekk bniedem maġġorenni jiddeċiedi illi ipejjeb sigaret bil-mentor, għalfejn m'għandux jagħmel hekk. Jew irrit pejjeb sigaret ikun kif ikun, blima forma jkun. Aħna nistaw niprojbixxu illi jagħmel dan? Ma nistawx nagħmluh dan. U għandna kollegi hawn li fl-istess waqt li jgħidu li għandna nirriberizzaw id-drogi ħfief. Dawk iwa, dawk nirriberizzawhom. U le, hemm bżonn illi illi inwaqfu din ix-xejra li nillimitaw il-libertajiet personali. Anke fuq is-sigaretti elettroniċi. F'ħafna każijiet fl-Italja daw in-nies illi jixtiequ jaqtaw sigaretti, dan is sigaret elettroniku isir sostitut tas-sigarett mhux biex jaqtaw is-sigaretti. Ġifieri, ipejpu sigaret elettroniku flok is sigaret normali. U allura jekk il dispozizjoni issir dispożizzjoni eh, ta' medicina, dan is sigaretta elettroniku qisu xi ħaġa isu protezi jsir. Imma żgur li mhuwiex eh, mediku. Issa dwar il-Kumitat Politiku tal-Kumitat tal, tal, tal, tal-Kummissjoni qed jgħid illi qed jaqbel magħna fil-fatt. Qed jgħid fuq ir-riskju pereżempju tal-kontrabandu. U li mhuwiex ċar illi jekk inbidlu li pattekkar li pakketjar x'ħajja differenza. U anka l-istudju tal-Parlament qed jagħmel xi dubbi dwar dak li qed tipproponi Komissjoni jiena naħseb illi il-libertà personali individuali hija sagrosanta u ma nistawx aħna nillimitaw dak illi bniedem maġġorenni jixtieq jagħmel f'ħajtu. Grazzi. Grazzi. Andersen il-Shadow Rapporteur għal-ħodor. Eh, Ħajna qatt ma aktar tard. Mela, bat niġu lura liħ. Mela issa lura l-lista ta' kellima jekk ninsa xi ħadd tajluli. Bartolozzi, Dan Glanis Wilmot, äh, Anders Perello Rodriguez, dann Esther de Lange und Christopher Fjellner und Edith Estrella. Habe ich jemanden vergessen? Ma nafx insejġi xaħat. Gardini. Nista nżidek mal-lista. Nissuġġerixi li tkellmu għal 3 minuti biss biex kulħadd ikollu ċans jitkellem. Fuq dan il-punt verament importanti. Mela, nibdew. Richard Seiber. Grazzi. Grazzi il-rapporter partikolarment u i-Shadow rapporter u anke l-segretarjat li kellhom jitrattaw dawn l-emendi kollha din biċċa xogħol verament tibsa li kellhom. Aħna fil-Parlament għandna l-rwol ta' leġislaturi u naħseb illi jiddependi minna illi nizguraw illi dal-prodott Isir sigur kemm jista' jkun. U xogħol tagħna hawnhekk fil-kumitat huwa li nittrattaw politika tas-saħħa. U għalik, għalik ma naslu fi stat fejn niprojbixxu kollox imma rridu niprofaw nimxu fid-direzzjoni tajba. U jekk aħna rridu naqsu il-konsum ta' sigaretti, jew dawk il-prodotti ta' tabak, irridu nkunu ċerti li dawn għalmen ikunu siguri kemm jista' jkun. Naturalment, hemm xi stati membri li għandhom it-tradizzjonijiet tagħhom u anke wkoll hemm il-kwestjoni tal-industrija wkoll. Eh, Aw anke jekk jiġu prodotti ġodder, rridu noqgħod attenti li dawn jkunu siguri għas-saħħa wkoll. Per eżempju, fil design, l-emenda fil design hija verament importanti. Issa jekk nħarsu lejn il-tipi passi fil-li jaffetwa l-iktar l-tfal u l-nisa tqal, għanna l-54 u l-55 li qed jitrattaw dan il-punt partikolari. Dej mux kwestjoni jekk inti triċ pejja pjole, imma li t-sforza l-ħadd li pejja, u allura għed ta' messara għas-saħħa tagħhom. U di mux kwestjoni biss tal-istampi li jsiru fuq il-pakketti għax l-istudju urew l-effettività ta' dan Sigaretti elettroniċi u koll għandhom rwol, ma nafx taħseb il-Komissjoni, imma emżon nistudjaw iktar fil-reqqa dan. Ġifiri xie rwol ħajkollhom dawn is-sigaretti elettroniċi jekk jistgħux ikunu siwja. Biex nala naħseb illi id-diskussjoni urietna illi kien li sar ħafna lobbying u qed ħafna qed jipprovojt jiprovojt ħafna pressjoni fuqna. Naturalment, l-industrija għandha ħafna xtitlef hawnhekk u l-leġislaturi hawnhekk u anka fl-istat membru jridu jieħdu l-wol tagħhom bis serita kbir b'serjetà kbira għax inkella ħajkona konsekwenzi serji ħafna għall-industrija fis-settur dan rajni eżempju, bil-każ famu ta' Delegate. Grazzi. Mela, Renate Sommer, le, jiena d-nimaw tajsim. Mela, Renate Sommer, e, għedni nfakkar, għedni t-kalmu dwar prodott legali. Għalek, ma nix nesagġeraw. U najdu l-affajt kif n-umma. Jiena naqbel illi ovvjament illi l-prodott ikun iktar sigur u illi ma jkunx merat lejn iż-żaza. Imma diġa hemm liġijiet fl-Stati membri li jipproteġi s-saħħa taż-żgħażagħ. Stati membri diġà huma involuti f'dan il-proċess. Dana wkoll jgħod tal-prodotti oħra bħal l-alkoħol u hekk mhux neċessarjament nistgħu nużaw regolament Ewropew biex nagħmlu dan. Minħabba l-kriżi li għaddija fl-Unjoni Ewropea, jista' jkun hemm dan il-sensazzjoni ċinika jina smajna komissjoni u kol, xħan għamlu issa? Dawn għet jajdu illi illi jistaw nippostjaw impiegi oħra jekk aħna neħilsu mill-industrija ta' tabak Imma ovvjament dana minn min ħajtlef l-impjeg naturalment huma konsumaturi u ukoll. Għalhekk irdu attenti li nittrattaw kull aspetta del din problemi għax aħna għanna responsabilità lejn iċ-ċittadina tagħna. U għanna bżonn l impiegi U hawnhekk t nitkellmu fuq prodat legali. Naħseb l-argument ma jorboċ għal l-SMIs. U l produttori zaħar ta' sigaretti jew fuq distance selling ma naħsebx li għanna bżon għod nirregolawhom dawn. U żgur li mhux sa eh, jinaqqas l-attrazzjoni ta' sigaretti, naħseb iżida. Aħna rridu nagħmlu l-tussija fuq il-pakket ta' sigaretti, immanka fuq is-sigaretti infushom. U bekk ukoll nistaw nevetaw il-kontrabandu. U ukoll nejnu biex portedju s-saħħa tal-konsumaturi. Jiena kol naqbel li s-sigaretti elettroniċi għandhom jinbijaw fl spizzeri Forse nistgħu nitkellmu dwar xi liċenzjar dwar dan. Mhux neċessarjament perikolus, imma jista' jkun il-qabdu triq l żgħażagħ. Rridu noqogħdu attenti li jkun hemm eċċezzjoni speċifiċi bħal snus noqdu attenti li ma mmorrux l-nwis. Naturalment, il-snus huwa tabak pur, imma forsi hemm aħsar. U s-Signora McKevin l dan. Issa din kwestjoni tal-atti delegati hemm sabiħ kbir ta' atti delegati proposta mill-Komissjoni u allura qed naħsbu illi dan qed inneħħu id-dritt tal-leġiżlazzjoni tal-istituzzjonijiet. U din irdoqgħu attenti bħala Parlament li ma nċedux ir-rwol tagħna. Hemm atti delegati li għandhom xaqsma fajt tekniċi li ovvjament huma flokhom, imma hemm oħrajn li ma nistgħu sempliċement niddelegaw mill-Komissjoni. Grazzi. Essa jmiss il-Shadow e Rapporteur, e, Sir Anderson. Grazie tal paċenta tijak, Sur President. Grazie ta' xol tal Rapporteur, Sir McAvin. Skużawni għax kelli nitlaq fil-diskussjoni, imma kelli nat l propinjon tijaj fuq il-Komitat Revi għawn madwar 1300 emenda li ġiet emenda, eh, li ġew proposti għal din id-direttiva tal-emenda, tal-direttiva tal-tabak. U inkredibli, kienem hemm eh, ammont ta' lobbying inkredibli, u anki kont staġba kont mistaġba rajda sekk kommenti mant il-kollegi tiegħi li qed niprofaw għahna unek niproteġu il-saħħa tal-ċittadina tagħna. Jixtaqt nifoka fuq xi sviluppi importanti li saru fil-pajjiż tiegħi ġimgħa l-Irlanda. Din-ġimgħa, il-gvern ta' għamal l-industrija tat-tabak l-ewwel darba li l-Prim Ministru Irlandiż għamel dan. Fil-fatt, id-deċiżjoni saret illi ikun hemm standardizzazzjoni 100% tal-pakkettjar. U ħatkun l-ewwel stat membru u t-tieni eh, pajjiż fid-dinja wara l-Awstralja li tieħu miżura bħal din. Nittama li bekk nagħmlu preċedent importanti u jikontribuixi għal diskussjoni kemm fil-Kunsill u anka fil-Parlament hawnhekk dwar il tomit fejn il il proponiet illi iżżid tomit sakemm ma jkunx hemm tartarizing flavor. Jiena naqbel illi nneħħu eh, additivi li m'għandhomx jaqsmu mal-proċess ta' manufattura. U anki ta' prodotti li jagħmlu s-sigaret iktar attrajenti. Naħseb il-Kummissjoni ħatkun qod attenta x'tipplementa fil-futur ir wol tal-additivi huwa illi tirfina jew tatti l-effetti tan-nikotina mingħajr ma jkollha toma hija infissa. Par eżempju, waħda mill-emendi tiegħi titratta t-sokkor fil prodotta tabak. Ma naħsibx illi għandha tingħata eżenzjoni. It-sokkor naturalment jagħmel il prodotta tabak ktar attrajenti u appetitużi u l-linji gwida tal-WHO jgħidu li għanna li niprojbixxu dawn l-ingredienti li jistaw jagħmlu it-tabak iktar appetitus. Kellimna wkoll dwar l-sfidi potenzjali li hemm jekk aħna nipprovaw inżommu il-mentol. U anki allura jekk inżommu wkoll iż-zokkor. jekk aħna qed nipprovaw illi nbedu il-żgħażagħ mis-sigaretti eh, għanna inneħħu daw l addettivi kolla li għamlu għom iktar appetużi, imma naċċettaw biss dawk l addettivi li ġew approvati. U maġdejt nir-ingrazzja l Linda Mekavin għax-xogħol qawwi li għamlet u grazzi l-ċer għal paċenzja li kellu l-ħabija. Grazzi. Grazzi mis-sessa lil Holger Kramer. Mela, id-dibattitu huwa essenzjali f'demokrazija u naturalment l-argumenti u d-diskussjoni tu kwestjoni tu parti mid-demokrazija. ma nkunux demokratiċi jekk aħna ħal nistematizzaw ċertu argumenti minħabba xi lobbying li għaddej jew minn xi interessi li għaddejin. Karl Heinz Florence naħseb illi eh, ma konċ ġust hawnhekk. Naħseb illi rridu nollu l-level ta' dan id-dibattitu. U naraw kif ħaniskambjaw l-ideat u mhux naqgħdu naraw minnu kontra min. Ma il-President eh, jgħid nista namlu għaw, imma u jajdlu, eh, il-kelib jajt li għanna 3 minuti bis. Mela, fuq dik l-għalet Renata Sommer u oħrajn, dan id-direttiva t-mur li li għax restrittiva wis, u nishtiq nikkonċentra bis fuq żewġ punti li qed proponi l komissjoni dwar il-pakketjar. Dan huwa dettaljat ħafna u restrittiv ħafna qed netkellem dwar l-artiklu 13. Għalfejn il ma tagħmilx il-prodotti tat-tabak tagħha dan m'għandux jaqsam xejn mal-ekonomija tas-suq għax ma mfjabda l-lok ta' manovra. L-Unjoni Ewropea d eh, dikjarazzjoni ta' WHO illi jirrekonesċi li 50% ta' twissija fuq il-pakket huwa għabizzejiet bħala twissija ta' saħħa. U m'hemmx għalfejn għalfejn għamlu 75% x'inhu l-valur mizjut ta' dan kollu. Mux sa Mux sambedu li nisbilli pejpu billi namlu 75% u għallura l-punt u xinu l-punt għawnek? Xi proposti jamlu sens, per eżempju, sigaretta tal-brim, il-sigaret trit illi il-pakketjar ħafif għandu jiġi projbit. U għandu jiġi Eh, eh, iġi eh, mibjuħ fil-lanet minn flok, għalfej ma nistawx namluħom pakkettijati fil-karta. Din ma nistax, ma nistax nifema din. Nishtiqna fil-raġunament dwar dan. Għatna raftit lok ta' manovrar. u l-Kommissjoni tista' tgħid illi l-pakketjar m'għandu kollu b'da element li ma jissuġġerix affajt pozittiv għas-soċjetà. Dan huwa lingwaġġ komunista. Min jiddeċidi affarijiet bħal dawn? U kif nistgħu ndaħluhom f'test bħal dan? Nixtieq insaqs il-Kommissjoni x'jista' tajt bih dan il-lingwaġġ. Naħseb il-proposta kif bħalissa Melin nis iktar xettiċi fl-Unjoni Ewropea. Din ix-xejra li jew fl-Ewropa li ħajkunu iktar kritiċi lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi, Peter Blazer. Peter Lise, grazzi. Ħana prova nitratta dawn il-punti b'mod tekniku Jena nifhem illi Sur Florence huwa daqsxejn kwetat, imma mhux dak li kol semma kollu huwa tekniku. Il-envi, il-komitat envi tal huwa mamul iktar minn nies li joħolmu dak li qal ukoll is-sur Lorenz. Dan ġie jirrapporta f'xi gazzetta. Aħna ftemna fuq xi kompromessi, u u ek, mux ek għanna niġġieldu l-euroxettoċiżmu. Mejja lura, ejmor lura l xogħol għaxxoltana. dwar il-proposta tal komissjoni naħseb hija waħda bilanċata għanna mendi sejrin lem u law dwar id-daqs dwar il pakketter jena nappoġġa l indama Kevin illi mannix nirregola wisq dwar l-additivi aħna naqblu illi u anki dwar sigaretti elettroniċi għanna bżon ehm, soluzzjoni aħjar l-elementi 55 u 54 dawn irridu nistudjawhom da xejn iktar bir 54 u 55 biex nipprovaw naqsu il-riskju ta' tippi passi specialment mħabba tfal. Jekk vi Brussel jew mm, ximkien ieħor jew stat membru ieħor, jekk mur fuq fitri u saqsin nies jekk jafux li tippib jikkawza l-kankru fil-pulmun, ħafna nies jafuh dan. Jien rajt studi li jgħidu illi t-tippib iwassal għal minut l-imwiet fit-tfal u li grava l-azma u affarijiet bħal dawn. Dawn huma fatti reali u naħseb għanna bżon nużaw dawn il-fatti aktar b'mod effettiv. Issa, dwa hemm il-diskussjoni tal-libertà tal-bniedem li għamil li jrid, imma naturalment e importanti tkun konxu tar risk li hemm. Jiena nixtieq il-kollegi jappoġġaw daw l-emendi Il-President qal illi kanna kunna eh, proċedura ta' komitoloġija dan għaddejna kollha, imma aħna għanna id-dritt ta' kodeċiżjoni u ma jistawx eh, jippretendu minna illi sempliċement niddiskutu għom dawn għal xhur sħaħ bat il-Komissjoni tbiddel kollox fil komitologija Noqdu attenti li ma jkollniex wis komotologija. U aħna pretendu li l-emendi ta' niġu appoġġjati, grazzi. Grazzi. Grazzi, Sir President Paolo Bartolazzi. Nirringrazzja l-relatriċi, nishtiq nejt illi fl-imkien ma kollegi italjani fil-Kommissjoni tal-Ambjent aħna prezentajna numru ta' mendi għal dan it-test u kollha jirreflettu il-tħassib tagħna dwar din il-proposta li jekk aċċettati ħajkollhom effetti negattiva dwar intelletta eh, proprietà intellettwali is-sigurezza sigurtà ta' ċittadini u li mossa jilħu l-għanijiet li suppost kellhom u Uħjoħol u problemi legali u koll. Per eżempju, il-bazi legali li għazlet il-Kommissjoni dwar tqarrib tal-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, dawn huma riflessi fil-fatt fit-test il-pożizzjoni unanima li dħadu ħafna parlamenti nazzjonali u anka l-Parlament Taljan fiż-żewġ tikmamar ma qablux mal-prinċipju tas-sussidjarjetà skont li hemm fil-direttiva proposta. U għalhekk aħna nistgħu intennu dan it-ħassib tagħna. Per eżempju, fuq it-tomiet, il-proposta ma sa tilħaq l-lan tagħha. Imma anzi ħajfixklu l-tħaddim tal-suq intern. U ħa tidħol fuq miżuri li suppost japplikaw l-istati membri nfusu dwar l-pakketjar aħna naqblu illi t-twissijiet ikunu biex itejbu eh, s-saħħa imma noddoqu attenti illi ma nitħux fi problemi ta' proprjetà intellettuali. L-istess itħassib dwar il-miżuri ta' aċċessibilità għal prodott. Qed nirreferi, per eżempju, għal prodotti ta' risk, riskju imlaqqas u għas sigaretti elettroniċi li ġat għadna ħafna fuqu. Għanna u kol tħassib dwar ħafna dispozizjonijiet li jgħatu delegazzjoni il-Kommissjoni. Din is-seta anka skont it-trattati għandha tkun imnaqsa u noqdu attenti illi dawn id-delegazzjoni kollha jistgħu jagħmlu ħsara għal setat leġislattivi tal-Istati membri. L-emendi tagħna qed nipprovaw intejbu e, ċerti proposti li jekk aċċettati jistgħu jinkoraġixxu e, it-tkabbir ta' suq tal-kontrabandu. Jena naqpa konvint perswas illi l-aqwa riżultati biex innaqsu it-tipjib għandu jsir mhux b'dawn il-proposti imma bi proposti illi nimpenjaw l-produtturi u l-istituzzjoni li jkollna kampanji ta' informazzjoni li naturalment jikkonċernaw l-konsumatur l-konsumaturi u l-żada fl-iskejjel u l-nisa tqal. Grazie, signora Wilmot. Kif qalet eh, eh, signor signora Andersen, jena naqbel mal, l-inizjattiva tal-gvern irlandiza, tal-gvern irlandiz, jiena naqbel ma del promosta, jiena qed nisma li kollegi li qed ħaltu t-tipjib mal-kafejna, naħseb li qed nesaġeraw hawn. Hawnhekk għat xo tipjib, aħna dan mhux dwar il-libertà tal-għażla, imma ma nistawx ma nikkonsidrawx il-riskju kbir għas saħħa tan-nies. Wieħed minn kull persona tpejjeb imut mis-sigaretti. U dan qed jiswa ħafna għal servizzi tas-saħħa tagħna. Din hix mhix kwestjoni żgħira, din hija kwestjoni tant importanti illi irdu niddiskutu sew din tmur li lin mill-gruppi politiċi. Jien xtaqt ngħid biss illi dan e, is-sigarett elettroniku għandu jiġi l-snus għandu jiġi trattat bħala kull prodott ta' tabak ieħor. U ħadd ma ħajbiddil dik l-opinjoni ta' Issa dwar il-displays tat tabak. Ħafna stati membri diġa għandhom xi dispożizzjoni dwar id-displays ta' sigaretti fil-ħwienet. U dan hemm studji li wassa li, li, li, li juru li waslu żgħażagħ biex jibdew pejpu. Infatti, żgħażagħ li huma esposti għal dawn id-displays għandhom tliet darbit iktar ċans li jibdew pejpu. Dawn isibhom kullum kien f'kull ħanut. U għalhekk Naturalment, l-industrija tat-tabak qed tagħmel dan il-lobbying kollu. Ħafna ħejdu illi din mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea, imma l-industrija tat-tabak qed tieħu l-Stati membri l-orti għax qed jgħidu illi l-projbizzjoni tad-displays qed tmur kontra il-kompetizzjoni. Din il-proibizjoni fuq display kienet fil-proposta ta' komissjoni u bidlet fl-aħħar u din vera ħasra. Naħseb periodu nikkonsidraw serjament din il-miżura x'din hija għodda oħra sewja fil-ġlida tagħna kontra it-tabak biex biex nwaqfu l-żaza biex jibdew ipejpu. U nipprovaw insalvaw il-ġenerazzjoni li ġejja mill-mewt u mill-ħsara u mill-mart kollu jikkawża t-tabak. Grazzi. Is-Sur Perello Rodriguez. Iva, din hija proposta ambizjuża. Dana, naturalment, ma tkellimniex fuq għal dawn l-aħħar 12 sena, għal din importanti issa. Naturalment, hemm ħafna interessi u lobbying kull darba li niddiskutu dan. Speċjalment fi Spanja fejn li huwa pajjiż li jipproduċi tabak, aħna kellna kenna nispiegaw x'inhi eżattament din id-direttiva, x'tinvolvi. Aħna qed tipprovaw nilħu bilanċ bejn illi nagħmlu protezzjoni totali ta' tepib u eh, id-dritti tal-konsumatur. Naħseb jien li tinżommu ċertu eċċezzjonijiet. Per eżempju, għas-sigarri, għax iż-żazax ma jibdewx ipejpu minħabba s-sigarri, għallu din l-eċezzjoni nistaw naċċettawa. Jekk inti tara il-pajizi fejn il-pajizi l-iktar fejn in-nies l-iktar ipejpu, hemm sitwazzjoni differenti f'pajjiż differenti. In-nies li pejpu tabak, pejpu tabak, ma jpejux tabak bit tomit Għallu naraw dawn l-additivu, anka il-zokkor per eżempju, anki il-burly leaf per eżempju, jekk inti iżżid it-zokkor, anke meta jkollok il-sugu tal-arinx, naturalment tiżżid ftit ilma biex ma jkunx konċentrat wisq U għalhekk irridu nagħmlu differenza bejn l-additivi kollha. Irrid nipprovaw insibu ftejmu kompromess, però f'dan il-proċess m'għandniex nitilfu x'inhuma l-anijiet ta' din id-direttiva, ġifieri l nżommu mizzazah mill bdew pejpu. Il-Kummissjoni tas-Saħħa bdiet dan il-proċess U dawn l-affarijiet ġew diskussi diġà fil-Kumitat tas-Saħħa. U dan għandna nippreżentaw lill-produtturi. Ordu noqogħdu sodi kontra l-lobin kollu l-qed isir. Għax eh, ma rridux nitilfu l-għanijiet tas-saħħa pubblika tagħna. Imma noqogħdu attenti li ma nkunux radikali żejjed ukoll illi aħna niprojbixxu s-sigaretti għal kollox. Grazzi. Grazzi, Sir President. Signora Delange, mela, jien ħan nifoka l-iktar fuq l-industria ta' bokka ma jkollux konsumaturi ġodda. U interessanti nkun nafu illi sa minn meta l-Belġu daħlet il-proibizzjoni ta' tipib fil-pubs u fil-ristoranti, il-numru ta' twelit l umru tal-twelit naqas konsistentament Allura, hemm rabta diretta bejn it-tepjib u il-fetu. Fitlet minuti li għandi nishtiqnajt ngħid ukoll illi diġa' il-konvenzjoni qafas tgħid illi illi aħna għanna nipprojbixxu il-prodotti li huma immirati lejn it-tfal. Illum ma tistax timmaġina illi inti tagħti lit tifel tiegħek lit tfal tiegħek sigaretta ċokolata x'inti fil-fatt kon qed tħajru għat-tipib. Imma dan mhuwiex projbit illum, irridu naħdmu fuqhom daw. Illum il-prodotti li qed jippruvaw jiġbdu t-tfal jom huma ħafna iktar avvanzati mill-sigaretti ta' ċokolata, per eżempju. Per eżempju il-xixa li ma fiex tibak jew nikotin li kolmanda toma u u duħan. Imma aħna ma nafux eżatt, m'hemm studju biżed biex ngħidu xeħsara jagħmel u ukoll huma attrajenti ħafna għat-tfal. Allura inti meta tiġbet inti tixħal bozza u għadin għat-tfal hija verament sa ħaġa sabiħa. U għadu għaddu attenti illi ma nżommu tfal mill jużaw dawn. Għalija tkun ħaġa ideali għall-industrija biex dawn jibdew pejpu. U għeddu nitrattaw dan il-punt. u kol, bħal sigaretta ta' ċokolat, il kol nishti illi niprojbix kompletament. Huwa diffiċli illi s-sib abbozzar legali li tista' tipprojbixxi dawn l-affarijiet. Imma jiena flessibbli fuq kif nabbozzaw, l-importanti li nagħmluh. L-aħħar punt dwar l-atti delegati. Għandkom kun tafu, illi mhux hawn aħna biss għandna nkunu konċernati dwar il-tentativi ta' komissjoni li tipprova tieħu fuqha is-setat kollha tal-leġiżlazzjoni. Għax hum niftakru li dawn mhumiex eletti direttament. Hemm il-parlamenti nazzjonali li huma inkwetati ħafna jekk aħna nagħtu l-Kummissjoni wisq setat biex biex tirrevedi ta' direttiva permezz ta' atti delegati. Hemm tħassib fil-Parlament Olandiż u naħseb anke f'parlamenti oħra. U għalhekk irridu noqogħdu attenti li nillimitaw is-seta tal-Kommissjoni f'dan ir-rigward. L-Onorevoli Fjellner, grazzi ħafna, President. Bant grazzi l-Linda tal-identifikat iż-żewġ rotot ma brabta masnus li rridu nazlu taħħa mill-aħħar. Jew nippermettuha fl-Unjoni Ewropea. Jew li neskluduha. Kif qalet il-Norvel Lis, teb li notifikaw li tajb najdu li jekk nażlu ma nażlux eh, miex possibilità dak li għanna issa ifisser bidla situazzjoni preżenti qed ngħidu proibizzjoni fuq intern imma nirregolawha fl-Iżvezja. Ħafna għajjew jismaw fuq dan. Mek nipermettu sigaretti u niprojbixu snus u nirregolawh fl-Iżvezja, ikun qisu qed tippermetti l-vodka, tipprojbixxi l imbit u tajt niprojbixxu l imbit aħmar fi Franza kiko dan ikun il-kas, il-Franċiżi żgur ma jgħidux gost. Flazla bejn iż-żewġ toroq, ngħid il għan il-permettuwa. Għal xi ħaġa ħażina illi tirregola aktar il-prodotti li għamlu nqassara. L-istessa li sigaret huwa stramp li jkollok imqas aċċessibilità għal dar prodotti milja sigaretti. Memx għalfejn ir-repet il-fatti, snus jagħmel inqas ħsara l-Iżvezja tikkonsuma tabak dak il-pjata d-dinja, għal kem problemi marbuta ma' tabak u ma' nqas mill-pjata d-dinja. It-tippib joqtol, mhix kussin li snus tajba tajba lik, Iġviri, tant huwa taħsara illi eh, tipipu għazin, tipipu għazin ħafna b'ija ġalfiri jiġi jiderin inqas jagħmel danju. Nifhem u naċċetta pass l-Onorevoli Florence illi li nippermettuha tista' mhux tkun ħaġa ċettabli. Jina ma rridx nisforza l-isnus fuq pajjiżi li ma jridux, mhux l-mira tiegħi din. Ma nixtieq ngħid. E palmalla bibtana mill-ICR, hemmhekk biss tal-Iżvezja biss. Id-Danimarka mġiġa kbira fuq snus ukoll, għaliex u l-snus, Norveġa, mill-ftejm ijie u koll eja fatwata minn dan. Hija kwistjoni importanti fil-Finlandja wkoll, hija kwistjoni kulturali. U għal daqstant naħseb l-iktar ħaġa raġonevoli li ngħidu l-istati membru li jridu proibizzjoni jagħmlu dan. Ġifiri, il-kelma mej għandha tkun fit-test jekk nipprova nsibu kompromess. Kam gost naraw illi realizzajna li nwarbu l-kwistjoni mhix soluzzjoni. U li tajjeb li issa nieħdu direzzjoni jew oħra. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Estrela. Obrigada, signor President. Grazzi, President. E permettu li nibda billi nirgrazza lill Linda McKevin għal xogħol tagħha fuq kwistjoni kontroversjali naħseb li ħadet xola bis-serjetà. Issa ħarsin tas saħħa pubblika hija mira lil koll għandna naħdmu għalija nafu illi tabak jagħmel ħsara lis-saħħa u jista' joqtol. Għal daqstant għandna nagħmlu l-almutana sabiex niżguraw illi minipejjeb ipejjeb l-aktar iż-żaza ikunu konxi ta' kemm kbira problema. Madonna kollu nżommu f'moħħna wkoll numru ta' punti bżonn inkunu raġonevoli, per eżempju l-industrija. Għandhom raġun jitħasbu, jesprimu tħassib tagħhom brabta ma' żieda possibbli f'suq f'prodotti falsifikati liġi ġdida f'din id-direzzjoni għandha tevita li jkun hemm iktar eh, kummerċ illegali u falsifikar. Fuq is-sitwazzjoni fil-Portugal, mod partikolari fil-Portugal, reklamar kollu għat tipjib huwa illegali, kull imkien. Indirettament, direttament illegali. Jiena prezentajt emenda f'artiklu 8 ma' kollegi oħrajn u xaqni ningrazzja lil Linda l-appoġġ tagħha għal din l-emenda. Dan għandu x'jaqsam ma' pakket ta' sigaretti għanna daqsijiet speċifiċi fil-Portugal u l-inkamot kif jistaw jinbidlu l-pakketti ġala darba dimensjoni minima ġiet imposta għandu x'jaqsam mal-fatt illi fil-Portugal l-isem tal-kumpanija titneħa speċjalment fl-Azores l-effett ikun uh, dizastrus fuq daw l ma daw ma implementaw dan it-tibdil li jitlab investimenti kbar fl-industrija tat-tabak. u għal raġunijiet magħrufa jkun impossibli. Dan iżid il qat illi fiż-żoni periferiċi fil-Portugal huwa u li ħafna. Din kostjoni ta' saħħa. Jek niblu staqsa l-pakketti għal ma jibdilx kontenut tal-prodott tat-tabak. Jistaj jaqta qalb il-żazax il-mili jipejpa ħna kontra l-proposta tal-xedor partem l-grupp liberali fejn zidu d-daqsu u l-pis tal-pakketti dan joħloq problemi għanna xaqsuma privattivi, proprietà intellettuali, l-istam ta' kompaniji, ma nasibx li dini ħaġa illi għanna nadottaw. L-istess għal dak li xaqsam soft packaging. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gardini, grazzi. Ħafna affarijiet s semmew u naħseb termini ġenerali staw ngħidu illi il-kol kemm maħna nisabu fl-istess silma meta ngħidu illi naqblu mal-fatt illi tipip li għamil ħażin u għal daqstant għandna naqsu kemm jista' jkun l-użu tat-tabak ninsabu fl-istess ilma meta ngħidu li prioritajiet ma li nħarsu l zazax ma nwaqfux milli jkun hemm konsumatur ġodda tabak u ġlida kontra il-tipi passiv kif għalet s-sunira Lisa kollox għandu jisir l-iktar strumenti effettivi. Jidher li ma naqblux fuq l-istrumenti li għandhom jintużaw L-ewwel darba pereżempju li hija l-ewwel darba li l-Europa tistabilixxi regoli armonizzati f'dak l-inxaqsam tikketer tal-prodotti din darba però qed ruħna għall format il-design tal-pakket se huma aktar affarijiet kummerċali milli kwistjoni marbuta ma' saħħa. Kien Italjana ma nemminx li l-Italja kif fint qal minn xoħut għandu għandna atteġġament ambigu. L-Italja ila għal żmien twil fuq qudimnet fil-ġrida kontra tabak ċif uffiċjali li ħarġu mis-Senat ta' Repubblika Taljana tajt li mill-2003 sar 2012 il-percentaġġ ta' persuni li jpejpu għaddit minn 27.6% għal 20.8%, ġifiri tnaqqis ta' 6.9%. Nasab li rizultat tajjeb ħafna dan u dan grazzi għal strateġiji li ma' differenti xiftit minn dawk li l-Kommissjoni qiegħda tipproponi. Jina naqbel mal-kollega l-edha kant kelmet, il-kollega Estrela, frankament ma nafx jista' jagħmel differenza minn ipejjeb il-kollok sigaret iktar qasir, iktar twil, jew f'pakket eh, jew ieħor, naħseb iktar iktar għandna nafsu fuq l-edukazzjoni, nindirizzaw it-tfal, affarijiet bħal dawn li waslu riżultati pożittivi. Ejja ma ninsewx illi minn riċerkaturi Svizzeri ħareġ li hawnhekk qed nitkellmu fuq persuni li għandhom dipendenza fuq użu ta' prodott. Jekk ma jsebuħx f'suq, ifittxuh band oħra. Informazzjoni ċifri għedun li mhux biss il-kontrabandu tal-sigaretti, imma li falsifikar ta' sigaretti qed jiżdied. Dejjem għax ovvjament qed jimmiraw fuq il faxeġ aktar deboli tas soċieta u kol sejbu f'daw is-sigaretti falsifikati il aktar perikolużi insibu tabak kontenut kontaminat, kontenut tabak skadut, u anka biċċi tal-plastik, ġifiri mux biss et nitkelmu fuq teddida saħħa jek ma nġildux dil-falsifikat dil-fenomenu. Skon studju tal-parlament eh, ċertu tibdili faċilita eh, konsum ta' dib tib ta' tabak, u għan kwestjoni ta' saħħa publika xista jfisser illi kollok titratta verament minn materjal illi ma nafux li nix familjari miegħu għaliex hekk qed nitkellmu sigaretti falsifikati ma nafux xizzat hemm fijom fihom. Jista' jwassal dan ukoll għal mart dejjimi li jwassal għal spejjeż kbar ħafna fuq li sigaret aħna wkoll imħasba imma fuq sigaret, fuq uh, prodotti ta' aktar riskju aktar bax, nasab għanna nirfettu aktar għalix l-Europea t-riskja li timponi fuq l-Istati membri uh, timponi affarijiet illi mandiġ timponi. Iġvenet jiġifieri ta' ħafna affarijiet li għanna nistudjaw. Grazie rapporter li ta' meċ bieċa ġur eccellenti, grazzi. Grazie ħafna. Bekwa sanna fit-tmim tal-lista ta' kellima. Din hija waħda mill pakketti leġislattivi l-aktar importanti illi konna qed nittrattaw riċentement fil-kumitat tagħna. Hija ħaġa kontroversjali għall-aħħar. Għanna 700.000 persuna li jimutu fl-Unjoni Ewropea minħabba l-effetti ta' tibib. Jekk tħares dan minn perspettiva ta' stati membri, din xi ħaġa li introduċa fid-dibattitu Karl Heinz Florence jekk kuljum f'kull stat membru. Ja, Jaqa aeroplani projbixxu il-vjaġġar bl-aeroplani fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk ninsabu f'dilemma. Jekk għandek 60 sena, u pejjib tħajtek kollha mhux se tieqaf minħabba dil-liġi xek. Din leġislazzjoni li għandna fuq il-mejda qoddibna għandha l-intenzjoni li twaqqaf iż-żgħażagħ milli jpejpu u jsiru dipendenti fuq tabak Dan din hija l-mira prinċipali ta' din il-liġi. Pajizi najdu illi għanna nkomplu b'riformi fissa, saħħa sabiex nwaqfu ktar nismi li people? PayPal. Kanna mm, workshop fuq prodotti differenti ta' tabak. Ma konni sodisfatti bil-workshop li sar fuq li cigarettes. U jina ma nappoġġaġ dan il-limitu għalli cigarettes. Fejn? Et niproponi n-prohibixu għom u jkunu disponibli fil-spizzeriji. Dan u mod kif iktar persuni jibqaw dipendenti fuq tabak taħt mod jew ieħor. Din ħaġa li rapporter xi daw rapporters għandhom jindirizzaw, xaġa li Linda McKevin għandha titrattanda aktar minn elf emenda mill-kumitat u nittama illi naqdu kollox simkien ġala darba niġu biex nivvotaw u bekk nittrattaw debitċa xol qabel elezzjonijiet. Kien hemm diffikultajiet mal-Kummissjoni partikolarment wara l-bidla fil-Kommissarju. Titqabel minn tħarġu bi proposta xar qabel ma stennejna, soddisfatti tibdan, nittamaw illi naslu għal riżultat li soddisfa kulħadd. Jien għandi fiduċa sħiħa fir-rapporter Għatil kemm l-Komissjoni u mbagħad li rapporter. Kemm ħafna mistoqsijiet, li tresqu u ħadna l-ħin kollu li kellna bżonn illum. Forse tirrispondi għal mistoqsijiet li tresqu mill-kollegi. U mbagħad nismgħu ir-rapporter. Grazie President. Jew nedgħas il-rapporter, għax-xogħol sewi ta' da' dossier, u xedaw l-xedew rapporter, sun membri tal-Parlament tal mistoqsijiet u emendi. Xtaqt nerġa nirrepeti xi punti fil-proposta tal Komissjoni. Fuq regolamenti fuq l-ingredienti, il-Kommissjoni tipprojbilixxi l-użu ta' tabak ptoma, per eżempju, il-vanilja jew il-minta. Din ħaġa trent għazazax, jagħmel aktar faċli tibda tipejjeb qed narawx ta' ġodda, ċirasa, ċokolata, qed naraw innovazzjoni ġodda. Kapsus tal-menta li daħlu fil-filter tas-sigaret. U għet naraw zida fil-prodotti b'tomata mentol fissu suq Ewropew. l-użu ta' sigaretti ta' matamenta jwaslu għal-iktar esperimentazzjoni għanna formazzjoni li tajt ukoll illi dan ikkonsi ixi għal iktar użu fetaj differenti. U it-tomatamenta tista' wkoll tiżvija kemm huwa ta' dannu tipib. It-tieni punt fuq li t t-tikketter u l-pakketjar. għajmu diversi mistoqsijiet. Nfakkar li fi studji varji u rejna. Il-iktar kmenu gbar ir-ritratti, twissijiet, aktar jaħdmu. t-kol din mir-rapporter. Aħna proponejna l-daqstant 75% u nemnu din proposta bilanċata Dan il-kontest għanna bżon niftakru wkoll kif ġan tqal fid-dibattitu li fil-Belġu per eżempju għadha tuża tliet lingwi diġà it-twissija ġat kopri 65% tal-pakket. minn riċerka li sajt fil-Kanada tal-imna li minn 75% għal aktar dan iwassal għal anqas konsum mux ċifra li ħriġna bi aħna ta' 75%. Fuq il-segreti elettroniċi, xtaqt nitċara il-pozizjoni tagħna dan qasam. Il-Komissjoni tixtieq li sigaretti elettroniċi tixtieq li dawn kunu fossu imma tixtieq li dawn kunu effettivi ta' kwalità tajba. Jekk qed jirrifletti fuq għafas regolatorju ġust tal-sigaretti elettroniċi għandu jistaqsijiet nifsu li mistoqsijiet. Kif nistaw nassiguraw li sigaretti elettroniċi huma siguri li jirspettaw prassi ta' produzzjoni tajba, kif nistaw niżguraw li s-sigaret elettroniku jiżviluppa il-potenzjal u jgħin persuni sabiex jifqo jpejpu, kif nistaw nkunu żguri li sigaretti elettroniċi ma jizviluppawx prodotti attrenti għazzazah li jizviluppaw dipendenza fuq tabak. Il-mistoqsitu risposti fuq dal-punt insibuha fuq il-regolament, fil-qafis regolament, u kol il ti bazat fuq l-autorizzar prezenti, simma prezenti tawratizzar, eh, tina formazzjoni fuq dan u kol id-diskutejna reġim speċjali ma minħabba mis mistoqsijiet li qed nistaqsu risposti li qed nirċievu fuq dil problema aħna nemnu li proposta hemm ċerta loġika waraja u tista' taħdem fil-prattika. Finalment, dwar komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq l fuq il għanna konna pjanta għanna u koll eh, xola dej fuq traċabilita u aspetti oħrajn fuq għatti delegati meta nħarsu lejn soluzzjonijiet jekk insegwu l-iżvilupp xjentifiku fil-qasam nistgħu naraw għandna kwistjonijiet tekniċi li għandna nirregolaw dal-mod. seta delegati jtuna kriterji ċari jati diskrezzjoni limitata tal kommissjoni u aspetti ta' suq jittietu konsiderazzjoni. Per konsell hemm manifement ukoll sabiex kien hemm tal-tratti delegati aħna lestejn eżaminaw dar proposti mredu niżgulaw li d-direttiva jittina biżejt flessibilita l-ekxa sam żvilupp xjentifiku l-aħħar komment fuq il-dibattitu ekonomiku minnaħa qed nitkellmu fuq isa 2% fil-konsum u fl-istessin u rejna li nistaw naqsu numru ta' persuni li pejpu għal 2.5 miljoni. Ġifiri dan wassal għal ftit tal-industrija ma fl-istess ħin minn perspettiva ta' saħ pubblika jkonna gwadan enormi. Naddu s-kollega għaj sabiex jispiega aktar fuq lista pozittiva ta', ta ingredienti u anka l-użu ta' zukkur. On the positive list. Grazzi. Skont lista pozittiva, nishtan kommenta dwar dan għaliex il-Kummissjoni trattat il-kwistjoni u analizzat bir għal possibilitajiet Għal-bosta raġunijiet aħna f'dan l-istadju għadna ma jiex il-lista pozittiva. Dan huwa settur kompless immens hemm eluf ta' additivi u sustanzi li bħalissa qed jiġu użati u oħrajn li jistgħu jiġu potenzjalment użati, jistgħu jiġu sostitwiti wieħed flok li ieħor u huwa diffiċli ħafna illi namlu ġestjoni ta' dawn is-sustanzi. Lista pożittiva wkoll tista' tagħti l-impressjoni żbaljata illi dawn l-addittivi qegħdin jagħmlu il-prodott prodott sigur, prodott tajjeb għal konsumatur u dinja hija impressjoni illi fi dalta ta' prodott ta' tabak li dejjem ser jibqa' jagħmel ħsara, aħna ma rridux illi natuha din l-impressjoni. Apparti minn hekk, jekk aħna naqbdu lista pożittiva u nieħduha bis-serjetà, aħna ovvjament irridu illi niżviluppaw kriterji stretti. Immens, ħadd bħalissa f'dan l-istadju ma jafx x'tip ta' kriterji jistgħu jkunu jistgħu jiffokaw fuq it-tossiċità, fuq eh, kemm wieħed dipendenti fuq fuq kemm huma eh, appetitużi, attrajenti kriterji jistgħu jkunu dawk li jiffaċilitaw li wieħed eh, ixhom dawn it-tip ta', ta prodotti u jieħu n-nifs tagħhom jekk dawn il-kriterji neħduhom bis-serjetà jista' jkun illi dan ikollu impatt negattiv fuq l-utenti tat-tabak fl-Ewropa u bekk il-Kummissjoni għandha approċċ aktar bilanċjat f'dan is-settur. Jien nixtieq nitkellem dwar il-fatt ukoll illi l-ġestjoni tal-lista bħal din tista' tinvolvi piżijiet kbar amministrattivi u wkoll eh, titlob ħafna f'termini ta' rizorsi. Bek dan l-istadju l-Kummissjoni għadha ma proponietx lista pożittiva. Jien nixtieq ukoll nikkummenta dwar il-kwistjoni ta' eh, pakketti standardizzati u jien nixtieq ngħid biċ-ċar illi il-Kummissjoni mhix qed tagħmel standardizzazzjoni tal-pakketti kollha pereżempju għal prodotti li mhumiex il- l-RYOs u sigaretti hemm sensiela sħiħa ta' pakketti li huma disponibbli u fil-qasam tal-RYOs u sigaretti aħna iva proponejna ċertu standardizzazzjoni iżda l-intenzjoni hawnhekk hija li niżguraw viżibilità sħiħa u eh, li l-avviżi ta' saħħa jkunu jidru b'mod effettiv iżda Aħna maħniex niprevetu il-possibilità ta' softbacks fil-proposta imma iridu inneħu eh, pakketti ingannużi li arqu bizzaza bħal per eżempju dawn li għandhom għamla ta' lipstick. Din hija l-intenzjoni imma aħna lesti illi nitrattaw bir-reqqa dettalji u fi diskussjonijiet li kellna ma' l-Istati membri fil konsil aħna tkellimna dwar ċertu problemi fis-settur tal jar u aħna l-estri dawn il-problemi nindirizzawhom. Ġi suġġerit ukoll illi dispożizzjonijiet tal jar jikkawżaw problemi għall-industrija tal jar. għaliex għaliex u ma jkollhom inqas xol x'jagħmlu biex ngħidu hekk. Għaliex anke jekk ikun hemm semplifikazzjoni fċertu termini ta' pakketti aħna naħsbu illi l-fatt li jekk ikun hemm eh, dawn il-fatturi ta' sigurtà eh, u l-istampi, ritratti u twissijiet bir-ritratti din hija sfida għal l-industrija u jkun diffiċi l-industrija tissodisfa dawn ir-rekwiżiti kollha. Grazzi. Grazzi tassew, kummissjoni, issa l-Onorevoli McEvin sabiex tikkonkludi bħala rapporter tagħna. Grazzi President, ħafna kollegi telqu issa l-ħamis wara nofsinhar il-persuni ridu jmorru lura lejn pajjiżhom u bekk mhux se noqgħod inwieġeb fid-dettall għal kummenti li saru. Signor Gardini tkellmet dwar l-falsifikar u il-proposti eh, dwar l-istampi jista' jwassal se jwasslu għal aktar iffalsifikar m'hemm xieda ta' dan huwa diffiċli wieħed jiffalsifika il-pakkett attwali jiswa ftit ċentezmi. Il-falsifikar hija problema kbira forsi iktar marbuta mal-prezz tas sigaretti milli mal-pakketti u l-pakketjar. Ħadd ma ssuġġerixxa illi rridu naqsu l-prezzijiet tas sigaretti sabiex nikkompetu mis sigaretti illegali li ġejjin mill-Belarus jew minn xi band oħra u bekk irridu nitrattaw il-kwistjoni skont kif inni jew mhux noqogħdu ngħidu li hemm eh, il lobbies il-gvern tiegħi eh, ma bl blebda evidenza li jista' jkun hemm xi rabta bejn il-pakketti u l-falsifikar għaliex il-pakketti bla stampa il-pakketti il-ġodda jistaw ikunu aktar siguri. Meta qabla mal pakketti l-antika għalli xem dawn il-fatturi ta' sigurta kena diskussjoni dwar id-daqs u l-twissijiet, imma jow ma ngħidux li jekk ikun twissija akbar u aktar faċli li wieħed jagħmel iffalsifikar. Jew nitrataw is-sugu tal-argument hawnhekk. Kollegi l-oħra tkellmu dwar il-ħtieġa illi niddiskutu, iva nistgħu nsibu ftehim hawnhekk il-kunsill qed jaġel ħafna sabiex isib ftehim fil-kunsill. Huma rridu illi jsibu ftehim dan il-Parlament u fil-Kummissjoni attwali bekk aħna sen pala shadows sen nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ser nibdew infassu l-kompromessi, ser ninvolvu dak il qalu hawnhekk il-kollegi nippruvaw nissodisfaw lil min għamel rikjesti raġonevoli mhux se nissodisfa lil min ipprova jneħħi jikkanċella l-proposta tal-Komissjoni. Iżda din mhix il-maġġoranza tal-fjama ta' dan il-kumitat laqas tal-kumitati l-oħra hemm xi kumitat illi huwa xi ftit aktar diffiċli mill-oħrajn, imma l-biċċa l-kbira tal-kumitati l-oħra għandhom problemi bid-dettall tal-leġiżlazzjoni, ma mhux bil-kunċett per se tal-leġiżlazzjoni. U bekk jiena nittama jkunu nistgħu nsibu kompromessi, nittama li l-kollegi jżommu quddiem għajnejhom dak li inti qed President dwar in-numri involuti hawnhekk is-seba' mit-telf persuna Irridu niftakru li nistgħu nagħmlu differenza jekk nażlu li ma nagħmlux differenza, mela allura irridu nwieġbu għall elettorat tagħna dwar dan għaliex ħafna persuni jridu azzjoni ħarxa fuq it-tipip Sitta snin ilu meta bdejna nitkellmu dwar il prohibizjoni ta' tipif f'postijiet pubbliċi jiena ftakart il-rabja li kien hemm ħadd nismu se jaċċettaw dan, imma min idaħħal it-tipib fil-postijiet pubbliċi il-ju kipiva fir-Renju Unit irid idaħħal il-tipib fil-bar imma fil-bqija l-oħrajn ma jridux għaliex kulħadd Eh, u nasmajtkom semmu nan istejs minna ħata li sijar ħat ma jrid idaħħal it-tipib fil-restoranti u fil-bars il-Sinjora Gardini qalet għalet u dan għandu pat kbir fuq is-saħħa fil-pajjiżi kollha tagħna. Ejja nkunu kuraġġuż, jew nkunu qalbina, jew nieħdu d-deċiżjonijiet illi rridu nieħdu. Diġà ħadnihom dawn id-deċiżjonijiet għawijin fl-modi u ejjew naraw il-numru ta' persuni li jpejpu jitnaqqas fil-ġejjeni. Grazzi, Onorevoli McEvan. Wasanna fit-tmim id-diskussjoni. Fl-10 u fil-11 ta' ġunju ser nivvotaw fil-komitat imbagħad nagħtu mandat l onorevoli McEvin ser nivvotaw dwar dan is-suġġett fil-plenarja ta' settembru. u fil-Kumitat MV ser nivvotaw f'Lulju. Grazzi lil kull minn ħassem fid-diskussjoni il għalimi sija fit-19 u fl-20 ta' Ġunju il-laqa ta' dan il-Kumitat nixtieq ngħidilkom għal dawk il-kollegi illi baqgħu hawnhekk tlieta jew erba' illi għadhom prezenti illi l-lum hemm workshop dwar is-sigurtà tal-pazjenti mill-3 kwart ASP 1A3 Taljan Germanis għanna interpretazzjoni bit italian Germanis u l-Franċis għut minnkom li sejrin lura lejn darkom il-vjaċċi tajjeb u l-ikla tajba.